globali hemm għandna l-emanċipazzjoni tal-mara f'daw il-pajjiżi tal-ACP u drittijiet tan-nisa u l-ambjent u s-sitwazzjoni klimatika irridu nkunu żguri li jkun hemm eh, affarijiet importanti biex ikunu in-nies Ikun jistgħu jgħixu tajjeb, irrid tkun part ftehim ta' partnership illi jkun modern u biex inneħħi d diżegwaljanza Grazzi ħafna. Il-kellim li jmiss. Is-sur Aġus Saribes sandu l-kelma. Tat il-ftehim ta' Kotonu 20 sena ilu d-dinja nbidlet b'mod mill-aktar sinifikanti. Għalhekk in-negozjati tagħna fil-ftehim il-ġdid AKP ue għandhom iwasslu kunsens politiku ambizzjuż u komprensiv li javvanza żvilupp sostenibbli u inklussiv u jiffoka fuq il prijoritajiet infassla bħad demokrazija u d-drittijiet tal bniedem it tkabbir ekonomiku u l investiment it tibdil fil klima il qerda tal faqar il paċi u s sigurtà il migrazzjoni u l mobilità barra minn hekk nixtieq ukoll nenfasizza l importanza tat-tisħiħ tad-dimensjoni parlamentari tal futur fejn jeħtieġ li tkun assigurata responsabbiltà demokratika fil-livelli kollha. għalhekk huwa essenzjali li l assemblea parlamentari konġunta akp ue tkompli tiltaqa' darbtejn fis-sena fit-totalità tagħha fis-sessjoni plenarja u darba fis-sena f'kull waħda mit-tliet reġjuni. ix xogħol li ġejjin se jkunu kruċjali hekk kif wasalna biex nidħlu fera ġdida fir-relazzjoni tagħna mal-pajjiżi akp li se jippermettu wkoll iżviluppi ulterjuri għar-relazzjonijiet tagħna bħala kontinent ma' kontinent afrikan. grazzi ħafna. the partnership agreement between the eu and acp Dan il ta' sħubija firmat fl-sena 2000 u li ħaj jiskadi fl-2020 negozjati għal dan il-ftim għatom għaddejjin. Imma rridu niftakru għaliex di sħubija importanti. Hija ġabet magħha dialogu verament importanti. Anka kien hemm qafas ibbażat fuq id-demokrazija u l-istat ta' dritt għamilna possibla diskussjoniet importanti bħal per eżempju libertà minn eh, minn minn kull tip ta' diskriminazzjoni, speċjalment dik sessuali u anka għajnuna għal evażjoni tat taxxa rridu nerġgħu nivitalizzaw ir-relazzjonijiet ma' pajjiżna tal-ACP. Hemm bżonn nisħu fuq l-importanza ta' dimensjoni parlamentari ta' e, ftehim futur biex nassiguraw li jkun hemm accountability f'kull livell f'dak li għandu x'tasam ma' demokrazija irridu wkoll e, nixprunaw is-soċjetà ċivili nkunu żguri li kull ftehim ikun jaqbel u jidħol fl aġendu 2020 l-Unjoni Ewropea u l-ACP flimkien huma vuċi globali qawwi b'saħħtu u flimkien nistgħu nasmu bejnietna l-esperjenzi tagħna u ta' koll il-ftehim għandu juri dan. Grazzi. Brama ramach sali dwóch, dwa zgłoszenia. Bardzo proszę. Mela, hemm żewġ membri li jixtiequ jitkellmu taħt il-KHDI. L-ewwel is-sur Juan Fernando Lopez Aguilar. Grazzi. Kommissarju Mimika, nirringrazzjak għax din hija l-aħħar darba li qegħdin naraw hawnhekk fil-Parlament Ewropew u nitkellmu fuq dan il-ftehim ma' 78 pajjiż u bil-mandat tal-Parlament biex insaħħu n natura tal-Kummista Soċjetà Ċivili imma rridu wkoll inżommu d diplomazija parlamentari ħajja li din hija opportunità għad-dialogu biex nispjegaw l-isforz enormi li qed tagħmel l-Unjoni Ewropea f'kooperazzjoni u fl-għajnuna umanitarja biex tkun li mal-valuri tagħha qatt m'għandu jkun għodda għal politika ta' ritorn għal kontrolli tal-migrazzjoni, kontroll ta' migrazzjoni, ma biex ikun hemm skambju ta' esperjenzi tajbin fuq id-drittijiet tal-bniedem tisseħ tal-istat ta' dritt, ta' integrazzjoni, ta' inklużjoni tal-ġlieda kontra l-forum kollha ta' diskriminazzjoni u tal-tisħiħ tar-rwol tan-nisa fl-Afrika tal-fil-Karibew u l-Paċifiku ma' pajjiżi differenti ma' l-Afrika hija l-ġgant, l-Afrika hija l-kellim l-iktar importanti tal-Unjoni Ewropea nħeġġeġ lill-Kummissjoni ta' von der Leyen li għadha kif approvajna illi s-saħħaħ il-wol tal-Parlament ma' dawn pajjiż pajjiżi Dziękuję bardzo panie pośle. Głos zabierze pani poseł Irena Jowene. Grazzi ħafna, Senjura Jovena, l-minuta Grazzi. Jiena kont fl-Assembleja Konġunta f'Kigali u stajt nara it tifsira ta' dan il ftejm il-pajjiżi f'kontinenti differenti jistgħu tejbu l-kundizzjonijiet f'numru ta' aspetti l-paċi, l-ugwaljanza, l-ambjent, u ħafna aspetti oħrajn hawnhekk għandna dokument illi ħajaffettwa l-kooperazzjoni futura bejn l-unjoni ewropea u l-pajjiżi acp xi ħaġa importanti għalhekk importanti nqisu r-rwol tagħna fl-implementazzjoni ta' dan kollu ħa l aġġornament tal-ftehim eżistenti kif ukoll għandna r-reżoluzzjoni li trid li kollha li jkun hemm l-istess status ugwali għal pajjiżi kollha u anke saħħaħ ukoll ir-rwol tas-soċjetà ċivili naħseb li flimkien jista' jkollna soċjetà u ftehim ta' suċċess. Grazzi ħafna sal-Kummissjoni Sur Mimica ngħaddilek il-kelma grazzi ħafna sinjura president onorevoli membri sinjura ministru minn bdew in-negozjati fit-28 ta' settembru tas-sena l-oħra l-unjoni ewropea u l-pajjiżi tal-acp imxew ħafna biex jistabbilixxu l-sħubija tagħna tal-futur biex jiena mexxejt dawn il- negozjata l-Unjoni Ewropea kienet ta' sfida li kienu kollu nur naħseb li għamilna ħafna progress fi żmien relattivament qasir. Il-kollega tiegħi li se saħa joħod li posti ħajkollu bażi mhux ħażina biex jibbaża fuqha il negozjati Jiena konfidenti illi dawk il-partijiet f'parentesi li għandna fil-ftejn bħalissa juru l pozizjoni differenti tagħna u eh, jindirizzaw ukoll ċert affarijiet li qed iridu jiġu mm, indirizzati, però dawn mhumiex punti impossibbli u mhumiex minnaw il-possibilità ta' dan it-test għal wara eh, il ftehim ta' Kotonu. Dan il-proċess ta' negozjati huwa mm, marbut ma' żmien kemm għandna bżonn żmien biex nikkonkluduh u m'għandux jaqsam ma' nuqqas ta' rida politika biex dan ikun konkluż l-appoġġ u l-impenn tal-Parlament f'dan il-proċess kollu huwa importanti għall-aħħar. Jiena ċert illi l-Parlament se jkompli jaħdem biex jiżgura li jkun hemm dimensjoni parlamentari b'saħħitha u sa jikkontribwixxi wkoll illi l-unjoni ewropea tibqa' tiddefendi l-valuri importanti eh, fid-dialogu tagħna mal-pajjiżi tal-acp grazzi ħafna lill-kummissarju issa is-sinjura tuppurainen ħanaddilek il-kelma grazzi ħafna sinjura president membri tal-parlament kummissjoni il dan il-file ta' biex nindirizzaw il-ftehim ta' wara Kotonu huwa priorità għalina. Nirringrazzja l kummissarju Mimika għall impenn qawwi tiegħu għal dan il-punt. Aħna nilqgħu l-impenn ta' dawn il-pajjiżi ACP għall implementazzjoni tal-Aġenda tal-2030 kif ukoll ftehim ta' Pariġi fuq tibdil tal-klima kif ukoll l-adattament għal mm, żmien li qegħdin ngħixu fih u anke x-xenarju globali li qed ngħixu fih l-opportunitajiet li għandna qudiemna. Aħna nemmnu illi l-Aġenda tal-2030 kif ukoll il-ftehim ta' Pariġi għandhom jiffaċilitaw il- mm, ftehim anke fuq l-iktar suġġetti diffiċli. Il-Presidenza Finlandiża tagħna sa tkompli tgħaddi attenzjoni għal negozjati u ħanizguraw illi l il kunsill jikkontribwixxi għal progress għal dan il-file. Grazzi ħafna sinjuri għal dawn il-kummenti ta' valur li għamiltu lejla. Grazzi ħafna lis sinjura Ministru Tupurajnen. Issa dibattitu huwa magħluq. Għandi reżoluzzjoni li ħanala għal dibattitu l-vot isir għada il-seduta aġġornata għal għada il-28 ta' novembru mid disa ta' filgħodu sa nofsija u mbagħad mit-tlieta ta' wara nofsinhar sar tmiem l-aġenda tistgħu taraw l-aġenda fuq is-sit elettroniku tal-parlament ewropew naġġorna s-seduta u lejl it-tajjeb kulħadd grazzi